Um, post biex jgħixu post tax-xogħol u anki tal-lim. Aħna mhux qed nitkellmu biss ta' drittijiet fundamentali li għandhom x'qasmu babbosta u miljuni anzi ta' ċittadini imma li taffettwa il-persuna umana nifisha. Kif ħan iġġieldu din il-nuqqas ta' gwaljanza u dan l-intolleranza li hija diffuża madwar l-Unjoni Ewropea jekk aħna laqas biss nista' jkollna qafas sod kontra min qed jagħmel eh, diskriminazzjoni. Aħna għandna bżonn leġiżlazzjoni u politika li tkun immirata biex ippromovu l-ugwaljanza formali u sostanzjali sabiex ikollna Ewropa iktar koerenti fil-lat ekonomiku kif ukoll soċjali grazzi tassew. Onorevoli Pospixil. jiena nilqa l-inizjattiva tal-kummissarju li mmorru lura din il-proposta tad-direttiva antidiskriminazzjoni ilha xahar snin fil-kunsill issa rridu nerġgħu niftħuha fir-repubblika ċeka jiena kont responsabbli għall-implementazzjoni ta' regoli ta' kontra d-diskriminazzjoni fl-impjieg u jiena rrealizzajt li kwistjoni emozzjonali ħafna ilha fil-kunsill għaxar snin għax mhux sempliċi proset għal il-kuraġġ u l-qlubija tagħkom għax aħna iva nibżgħu nofsu fuq dan il-punt fl-istess ħin huwa f'idejn id-dibattitu politiku x'sura ħadd jieħu din id-diskussjoni forsi għax sar snin oħra nistgħu nirrevedwa. meta niġu għal direttivi kontra d-diskriminazzjoni l-italji huma kollox u allura id-direttiva trid tgħin dawk li jeħtieġuha u mhux biss għandha titratta l-impjieg imma wkoll Eh, li ma nistgħux nużawha jew nabbużawha biex nużaw biex ikollna soċjetà egalitarja fejn kulħadd huwa ndaqs. Aħna jridu li niddiskutuha fl-istituzzjonijiet tagħna Ewropej, fil-Kunsill, illi qed jiblukkaw bħalissa, imma wkoll fil-Parlament għax l-aħħar mill-aħħar aħna jridu li jkollna tekst modern illi fil-fema tiegħi irid ikun differenti minn dak illi aħna bdejna ninnegozjaw għaxar snin ilu. Grazzi Onorevoli Moraz. Jiena ma nafx kemm ħandu mhux mhux qed ngħid kemm ħandu fl-Unjoni, ma kemm ħandu nitkellem. Din hija direttiva speċjali, ningrazzja l-Presidenza tal-li poġġieħ fuq konsil ta' EBSCO mhux għaxar snin, 11 sena fil-fatt li na nistennew, jiena veteran ta' din id-direttiva tal-ugwaljanza bejn ir-razzi differenti u din hija xi ħaġa speċjali ħafna Jiena meta ngħid li aħna Ewropa ta' valuri, li inti jkollok direttiva fuq xi ħaġa daqshekk wiesa, età, diskriminazzjoni, disabilità LGBT, dawn huma kollha speċi punti li huma qalbi ħafna u e, il-kummissarju qalu qalet li dik kwestjoni ta' implementazzjoni. Meta nitwetta' e, deċiżjoni bħal di ta' tkomplessa u jibsa. Mandi żewġ messaġġi l-kollegi il-leġiżlazzjoni tajba kontra d-diskriminazzjoni tbiddel is-soċjetà u tgħin l-individwu u eh, diskriminazzjoni leġiżlazzjoni ta' diskriminazzjoni tajba tal-Unjoni Ewropea se tbiddel l-Unjoni Ewropea jekk aħna nippubbliċizzawha u nimplementawha. Dan huwa l-prospett li aħna rridu nimxu lejh u nittama' li naħtfu din l-opportunità. Grazzi tassew. Narevoli Sineċka. Grazzi. L-ugwaljanza tkun fil-qalba ta' dak illi tfisser l-Ewropa. U aħna xorta però qatt għandna miljuni ta' ċittadini li jbatu kuljum ħabba diskriminazzjoni minn aċċess għas servizzi pubbliċi u nkella aspetti oħrajn tal-ħajja ehm, soċjali. L-Unjoni Ewropea mhijiex qiegħda tħarrishom minħabba l-imblukkar ta' din id-direttiva orizzontali għal hawn ħala xar snin F'pajjiżi fi Slovakkja hemm ħafna preġudizzju, ħafna diskriminazzjoni illi ppersisti kontra l-minorità Roma u n-nisa Roma u l-komunitajiet LGBTI wkoll m'għandix rikonoxximent politiku. Is-sitwazzjoni tal-minoranzi qed isir fraġli minħabba l-klima ostili politika fl-istati membri meta l-minoritajiet qed jiġu qed jiġu mirati mill-qawwiet politiċi kontrihom <coughs> estremisti u għaldaqstant importanti li nerġgħu nippruvaw nagħtu spinta biex niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni li qed naraw. Grazzi tassew, Onorevoli Alice Conker. Kif jista' jkun illi wara dan iż-żmien kollu tant hemm ftit riżultati fqar. Ejja e, għaxar snin, iktar minn għaxar snin, ħdax-il sena li ppreżentajna din il-proposta li na blokkati ta' li proibizzjoni blokkar. Irridu nagħmlu aktar aħjar minni dak li għandna bħalissa. Irridu ngħinu l-kull min qed jiġi diskriminat minħabba li huma min huma li jgħixu din eh, ħajja u realtà tagħhom minħabba l-differenzi eh, fiżiċi, orjentament sessuali, ta' twemmin differenti. Eh, allura nemnu li warra il laqgħa tal-Konsil Lussemburgu 24 Ottubru aħna rridu lista ta' proposti konkreti li jgħidulna li hemm trattament indaqs il pajjiżi kollha Ewropej. Hakkarainen. Grazzi, Onorevoli Hakkarainen. President, Ministru Tupurainen, trattament indas f'xi oqsma ta' ħajja jista' jkunu problematiċi ferm jekk pereżempju inti għandek ehm, reġjun estrem jew jekk xi ħaġa bħal jew xi ħaġa bħal di teżisti dan l-entità jew rappreżentanti jistgħu jużaw l-ikwaljanza ħafna f'ħafna modi differenti b'tali mod li il-mod vjolenti kif jaraw id-dinja tkun diffiċli illi bidlilhom femtom u irridu għalhekk nużaw sens komun Din id-direttiva ma tistax tiġi implementata mod indaqs. B'ebda mod, u dan imur kontra wkoll is-settat tal-istati membri, jiġifieri m'għandux jiġi adottat. Ir-razziżmu qed jara n-nies bħala individwi. U hawnhekk qed naraw in-nies bħala identità tal-grupp. Maria Rodriguez Palo. Esta direttiva que lleva 10 años bloqueada en el Ilna 10 snin imweħla fil konsil din id-direttiva u naħseb li fl-Unjoni Ewropea aħna nafu li l-ebda pajjiż huwa fuq l-istess livell minkejja l anijiet ta' din id-direttiva tista' tkun ċittadin ta' tieni klassi minħabba l-pajjiż li ġej minnu u dan kien raġuni wkoll għad-diskriminazzjoni fil-prattika aħna nafu li kien hemm eh, problemi ta' esklużjoni soċjali pereżempju iċ-ċittadini ta' Roma u l-LGBTIQ kif ukoll nies b'diżabilità aħna maħniex qegħdin insemmu ċertu ċertu nies mhux qed isemmu wkoll l-identità eh, sesswali tagħhom minħabba l-biża' ta' fuq ta' diskriminazzjoni l-ugwaljanza mhijiex xi ħaġa li hija privileġġ għandha tkun xi ħaġa garanzija għal kulħadd. L-Ewropa lanqas biss qiegħda tiggarantixxi livell minimu ta' ugwaljanza jekk din mhix xi ħaġa li hija garantita aħna x'nistgħu nistennew iktar mill-Unjoni Ewropea. Staras Ferragut. Grazzi ħafna l Staras Ferragut. Grazzi ħafna sur President Iva, s-sena 2008 il-Komissjoni kienet prezentat id-direttiva kontra diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni b'bażi ta' twemmi reliġjuż, identità sessuali, età. mbost affarijiet u raġunijiet għalfejn qed isir eh, diskriminazzjoni ilna hawnhekk għaxar snin u fis-sena matul dawn is-snin aħna domna nitolbu lill-kummissjoni u lill-kunsill biex ikomplu jiżviluppaw u jadottaw din id-direttiva direttiva fuq it-tolleranza fuq il-konvivenza fuq id-drittijiet fundamentali fuq l-ugwaljanza dawn huma kollha affarijiet li huma fil-qalba tad drittijiet fundamentali Ewropej għalhekk aħna din hawnhekk u din hija xi ħaġa li l-kunsill parlament Eh, u kumissar għandhom jissiltu favorija u l-Konsil iweħel il-progress minħabba l-proċess ta' sussidjarjetà iżda aħna din nitkellmu fuq protezzjoni soċjali, fuq eh, l-attenzjoni sanitarja aħna qegħdin nippruvaw napprovaw plastru soċjali iktar minħabba li għandna bżonn Ewropa iktar soċjali minħabba li n-nies b'diżabilità qegħdin jistennew li aħna nkunu iktar koerenti minħabba illi jekk aħna issa għandna l-konvenzjoni ta' ġus maquda ta' nies b'diżabilità għalfejn aħna ħandumu daqshekk ilna għaxar snin biex nippruvaw ikollna direttiva ġifieri nerġa' nappella lill kunsill u l-Kummissjoni jew ħajkollna proċedura ta' maġġoranza kwalifikata jew inkella l-Kunsill għandhom jirriflettu daqsxejn iktar fuq x'inhi t-tifsira u l-valur tal-ugwaljanza grazzi. Frau Fritzon. Grazzi, Reveri Fritzon. Għana nitkellmu fuq dibattitu importanti illum. Il-gruppi esposti diskriminazzjoni u ħabba diżabilità reliġjuża u orjentament sesswali m'għandhomx l-istess protezzjoni brabta ma' gruppi oħrajn u dan huwa ta' tħassib kbir aħna il-regola inna naraw blokkata għal xar snin li tagħmel tali li l-istati membri qed jibatu sinjali ħżiena. anses mer aksepterad en Aħna rridu qed naraw regoli li qed jiġu aċċettati fuq regoli ta' kontra diskriminazzjoni missew, mhux kif sew l-gruppi ta' persuni fil-verità għandhom bżonn dan l-appoġġ min-naħa tagħna u li għandna bżonn din ir-regola persuni li huma qegħdin jiġu diskriminati minħabba diżabilità orjentament sesswali, sess jew twemmin reliġjuż irdi jiġu mħarsa u allura direttiva tiġi vata illum qabel għada. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, u importanti illi aħna konna dan id-dibattitu fuq il-atti diskriminatorji li jridu jiġu mid-ġilda, specialment atti homofobiċi, aħna mibnija fuq valuri u jridu nħarsu l-iktar vulnerabli tas soċjetà tagħna u niġġieldu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni u man nisa in persuni disabilità, persuni LGBTI, minoritajiet etniċi, dawn ħafna drabi ma l-iktar esposti għad diskriminazzjoni. Aħna eh, eh, ċevej, aħna pal kommissjoni rajna illi konna direttiva li tkun koperta kontra diskriminazzjoni fuq il-post tax xogħol u aħna minna xogħolna wkoll aħna bħala parlament irridu anzi nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' tekst biex niġġieldu kontra diskriminazzjoni multipla u anke diskriminazzjoni permezz assoċjazzjoni għaliex ħafna persuni għadin x'iskju ta' diskriminazzjoni doppja imma it-tekst kif nafu ilu issa imblokkat u dim il-Konsil issa li ninsblokkaw għaliex qed nitkellmu nitkellmu fuq eh, drittijiet konkreti u effettivi t-tekst biex jaqsam mal-aċċess għal protezzjoni sosjali, edukazzjoni għal pereżempju servizzi bħal huwa il-housing u nittama li l parlament jinstema' llum. Merci, Frau Herzberger Fofana. Grazzi ħafna, Herzberger Fofana. Pardon. Il li dan id-direttiva i transkonfinali orizzontali hija blokkata aktar fin 10 snin. Titkellmu fuq gwaljanza bejn gruppi ta' individwi differenti biex intejbu il-stat ta' ċittadini fl-Ewropa, aħna ma għandna bżonn li naħdmu fuq għaw mhux insaħħu atmosfera ta' repressjoni. Aħna rridu niżblukkaw din id-direttiva u nibatu messaġġ qawwi bil nikjaraw il-diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sessuali, tad-dirġni persuni b'diżabilità skont ir-reliġjoni jew l-età ma jimux aċċettabbli fl-Unjoni Ewropea huwa iktar importanti minn qatt qabel li nkomplu intensifikaw l-sforzi tagħna kontra diskriminazzjoni u anke violenza kontra eh, dawn il-gruppi u anke diskors ta' mibeda billi ndaħlu politika ta' kontra diskriminazzjoni li proteġi kulħadd u hija sfida li aħna rridu nagħmlu tajja parih. L-Unjoni Ewropea rrid jagħmel eh, kollox biex jispetta diversità u dinjità umana li hija l-bażi tas-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Anderson Christine. Grazzi ħafna lejla tajba, verament mhijiex ħaġa li titwemmen, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq id-direttiva tad-diskriminazzjoni, ġifieri li kulħadd għandu jkun protett mid-diskriminazzjoni jekk kif eh, qed naraw li hemm ħafna eh, nies li qed ikunu affettwati minn din il-ħaġa. Intom taħsbu li di bis-serjetà qegħdin nipproponuha taħsbu illi Eh, ma m'hemmx diskriminazzjoni u eh, dan qisna qed niddiskrivuha daqs li kieku l-Ewropa kienet infern ta' diskriminazzjoni fl-istess ħin hemm eluf ta' nies illi qegħdin jemigraw lejn l-Ewropa lejn dan l-infern. Iżda jiena naħseb li dawn affarijiet li m'għandhomx jibqgħu jkollhom rwol li naħseb illi hemm bosta diskriminazzjoni minħabba ir-reliġjoni, l-orjentazzjoni sesswali l-ideoloġija tagħna minħabba raġuni għalfejn hemm din id-diskriminazzjoni minħabba jiena naħseb illi dak illi intom qegħdin tgħidu huwa gideb kollu bbażat fuq affarijiet li mhumiex vera qed jagħmlu l-ġid. Grazzi ħafna. Iva naħseb illi il-fatt li aħna għadna kemm iċċelebrejna l-11 anniversarju tal-falliment tal-approvazzjoni ta' din id-direttiva li eh, suppost ilha li kienet approvata u nixtieq nagħtikom eżempju ta' mara ħbiba tiegħi illi għandha diżabilità u ilha dbati minħabba ċertu affarijiet li għandha bżonn ta' kuljum u ħatkun affettwata wkoll mill-single use plastics din id-direttiva tal-plastik li jintuża wieħed iżda Jiena naħseb li dawk li għandhom diżabilità mhumiex morda, id-diżabilità hija problema soċjali huma għandhom diżabilità minħabba l istituzzjoni soċjali. Naħseb li m'għandekx eżempju aħjar ta' liġi illi tgħid illi hija għandha xi ħaġa ħażina fiha minkejja li qed tipprova qed jippruvaw jgħinuha fl-istess ħin jiena naħseb li din hija diskriminazzjoni tinħass ħafna mhijiex tkun solvuta minn maġġoranza kwalifikata. Aħna għandna bżonn ta' dialogu ta' veru li verament jindirizza dak ir-raġunijiet li tikkawżaw diskriminazzjoni. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi ħafna, Sur President. Ministru Turpanajnen, eh, Komissarju eh, Jurova, il-futura eh, Viċi President, jena naħseb li l-valuri ta' kontra-diskriminazzjoni. Ilna iktar minn 10 snin il kandidatijiet Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll it-Trattat tal-Lisbona. Tafu xiex ilna 10 snin ukoll li dan il-Parlament kien nivvota favur l-inizjattiva li kienet adottat il-Kummissjoni ġifir li jkollna direttiva orizzontali kontra kull tip ta' diskriminazzjoni speċjalment fuq raġunijiet ovvi illi mhumiex ukoll um, biss marbutin mal-Kostituzzjoni tagħna iżda anke fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, speċjalment diskriminazzjoni fuq eh, abbażi tal-età, identità sesswali u twemmir reliġjuż. Din hija xi ħaġa li għandha tkun approvata mill-Kunsill dan il-mandat il-ġdid tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni jista' jkun bidu ġdid sabiex aħna nisblukkaw dawn id-diskussjonijiet u kif eh, ħadet impenn il-Presidenza Finlandiża hemm bżonn li verament aħna waqfu dan il-pilastru soċjali. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Carlsbro. Sur President, id-diskriminazzjoni hija xi ħaġa li tiċċaħħat il-libertà u ħelsien xi ħaġa li ovvja ċertu ċittadini iżda mhux għal kulħadd. L-orjentazzjoni sesswali twemmir reliġjuż kif ukoll diżabilità qegħdin jistabbilxu l-possibbiltajiet li aħna jista' jkollna u l-opportunitajiet li jista' jkollna fil-ħajja. U anka din ħaġa nsibu anka fis-swieq ilhom inna iktar minn għaxar snin illi rajna proposta ħirġa min-naħa tal-Kummissjoni għal direttiva fuq Eh, l-ugwaljanza. Iżda direttiva għadha waħla fil-Kunsill, għadna ma avvanzajniex fuqha. U l-Istati Membri xedin jistennew eżatt biex jieħdu azzjoni bżonn li kulħadd jassumi r-responsabbilta favuri iċ-ċittadini ħalli din id-direttiva verament tkun implementata. Jien naħseb li fis-sena 2019 hekk aħna maħniex ħanatu garanzija ta' protezzjoni kontra d diskriminazzjoni. Kif se nagħmlu din hija xi ħaġa li allura l-Unjoni Ewropea ma tixraq iliex naħseb illi hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tħares id-drittijiet taċ-ċittadini. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Regner. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kommissarju, Sinjura Ministru, nasab illi ħadd fl-Ewropa m'għandu jkun diskriminat minħabba l-orientazzjoni sessuali, l-età jew l-identità sesswali. Nasab li diskriminazzjoni jekk ħan permettu li ħasir. sir minħabba li huwa diffiċli li aħna la mħabba li għandna bżonn anonimita dan ma jfissirx li aħna rridu naqtaw qalbna milli nagħmlu dak li hemm bżonn li nagħmlu għal din raġun nixtieq ningrazzja ħafna lil kunsill biex ħarġu din proposta mill-kexxun hemm bżonn li aħna noqogħdu attenti għal dawn il-każijiet ta' diskriminazzjoni nafu li waħda minn kull erba' persuni kienu diskriminati u għal din raġuni aħna nafu illi hemm bosta każijiet ġodda wkoll ta' diskriminazzjoni hemm bżonn li l-lista ta' diskriminazzjonijiet eh, naġġornawha ħalli verament nafu x'inhu l-istatus fis-soċjetà tagħna. Jiena naħseb illi minħabba eh, il-faqar ukoll hemm diskriminazzjoni għal din raġuni din hija xi ħaġa li għandha tkun indirizzata wkoll fost id-diskriminazzjonijiet l-oħrajn kollha. Grazzi ħafna issa jmiss l-Onorevoli Jongerius. Grazzi ħafna, Sur President. Hemm xi ftit eh, nies li jridu jaffaċċjaw iktar problemi minn ħaddieħor, iktar sfidi naħseb li hija xi ħaġa xokkanti li waħda minn kull ħames persuni fl-Unjoni Ewropea affaċċjaw kasta diskriminazzjoni. Naħseb li huwa l-opportunità huwa tmirtana tagħna u l-obbligu tagħna li aħna noħolqu soċjetà fejn nistgħu nofru l-istess opportunitajiet lil kulħadd irrelevanti jekk inti għandek xi diżabilità jew tidentifika ruħek sesswalment b'ċertu mod. Jiena naħseb li importanti li nisblukkaw din id-direttiva ta' kontra d diskriminazzjoni diskriminazzjoni li nwaqfu dan l-istaġna li weħel bejn l-istati membri fuq il-livell tal-Konsilji li naħseb ukoll sur President li jekk aħna nippruvaw nippuntaw subajna lejn ħadd ieħor hemm bżonn li naraw il- il-problemi tanħarsu fil-mera u naraw it-travu fajnejna jiena nixtieq insaqsi lill kummissjoni Ewropea kemm każijiet ta' diskriminazzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej stess u kemm nistgħu noħol opportunitajiet ta' xogħol anke għal dawk li huma diskriminati minħabba li importanti l-Ewropa taħdem favur il-ġid ta' kulħadd. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jongerius issa jmiss lill onorevoli Spurek għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Kummissarju, jiena mill-Polonja, minn stat membru illi għandu standards baxxa ħafna ta' kontra id-diskriminazzjoni, protezzjoni mid diskriminazzjoni Fil-Polonja għanna naċertu liġijiet kontra diskriminazzjoni minħabba l-liġi Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea mhix ħadd implementa liġi b'dan il b'xi mod jew ieħor il-Pollakki mhumiex ħajkunu protetti mid-diskriminazzjoni, diskriminazzjoni għabbażi tal-identità sessuali, età, Eh, twemmir il-ġus orientazzjoni sessuali. Riżultati jistgħu jkunu verament terribli anke attakki violenti f'dawn l-aħħar pereżempju l-aħħar Pride li kien hemm fil-Polonja. Jiena naħseb illi hemm bżonn li jkollna liġijiet Ewropej fuq eh, eh, fuq dan il-level, hemm bżonn aħna li konna din id-direttiva wkoll pajzi bħal Polonja għandhom bżonna. Jew ħajkun hemm l-ugwaljanza u mhux ħajkun hemm. Jiena kont deputata u kaf il-Parlament tar Repubblika Polaka, nixtieq li kieku kien hemm iktar membri parlamentari li qed jipparteċipaw f'dan id-dibattitu li huwa proprju fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa jmiss lill-Onorevoli Dalli għal minuta. Grazzi ċer. Mhux aċċettabbli li direttiva li kellha tintroduċi livell minimu ta' protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni baqgħet imblukkata għal għaxar snin sħaħ u dan l-argument smajnieh imma għaliex huwa importanti li dan jiġi żblukkat għaliex fl-unjoni ewropea rridu jew ma rridux għandna sitwazzjoni fejn għandek numru ta' ċittadini fil pajjiżi differenti li qed jitħallew ibatu diskriminazzjoni sfaċċata minħabba l-età jew minħabba d-diżabilità jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew il-ġeneru tagħhom jew minħabba r reliġjon li jħaddmu. għandna persuni fl-unjoni ewropea li mhumiex qegħdin jitħallew jiftħu kont il-bank għaliex għandhom wisq età għalfejn koppja tal-istess sess ma titħallix tikri appartament għalfejn persuna li trid li l istat jirrikonoxxi l identità tal ġeneru tagħha titqies minn ċertu pajjiżi bħala theddida u għalfejn persuna b'diżabilità tfal b'diżabilità m'għandhomx ikollhom l-istess opportunità bħal sħabhom biex imorru jitgħallmu fi skola jew imorru jaħdmu u filwaqt li hemm differenzi jiena konvinta li jista' jsir sforz biex naqblu fuq il-prinċipju li l-ugwaljanza tkun għal kulħadd. Grazzi ħafna l-Onorevoli Dalli, issa jmiss l-Onorevoli Blinkeviċute. Grazzi ħafna, Sir President. Iva, bla dubju ta' xejn, naħseb li rridu napprovaw din id-direttiva kontra d diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea iżda raġu il-diskussjoni kollha hija għalfejn domna daqshekk, għalfejn inna 11 sena ddiskutu għadin, naħseb li niftakar jiena illi matul il-presidenza tal-Kummissjoni ta' Juncker kien intqal li kien hemm stati membri li kienu ħajjippruvaw ikunu li jippruvaw konvinċuhom biex jappruvaw din id-direttiva, direttiva kontra diskriminazzjoni għabbażi ta' ċertu raġunijiet iżda xorta waħda sfortunatament għadna f'din is-sitwazzjoni xorta ma konvinċejniex li l-istati membri f'dan il-Kunsell ġifieri aħna għandna tama illi il-Kummissjoni l-ġdida fil-mandat eh, ġdid ħaj tkun tista' tħeġġeġ lill stati membri biex japprovaw din id-direttiva ħalli navvanzaw Jiena nixtieq eh, ngħid li l-Kunsill tajjeb li jlaqqa lil kulħadd madwar mejda ħalli bekk inkomplu naħdmu fuq din id-direttiva u napprovaw u implementawha. Grazzi ħafna. Naddu issa proċedura catch the eye għandna l-Onorevoli Pietikajnen. Id-drittijiet tal-bniedem huma universali, id-drittijiet tal-bniedem huma soġġettivi fl-istess ħin jiena naħseb illi m'hemmx eh, interpretazzjoni legali li tgħid li għandu jirrenja l-prinċipju ta' sussidjarjetà u din hija l-interpretazzjoni ta' l-avukat internazzjonali fil-kuntest tal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem dak li qal ntqal fid-dikjarazzjoni ta' Vjella u l-Kunsill eh, Ewropew aħna nirrispettaw il-fatt li mingħajr l-appoġġ u din hija diskrazzja fih dan il-kunsill li fih il-Kunsill nafu li d-diskussjonijiet weħlu għal iktar minn 10 snin u li qed jinġibu skużi ta' sussidjarjetà, problemi tekniċi kif ukoll eh, problemi oħra. Jiena naħseb illi dak li qed naraw ta' kuljum huwa illi hemm bosta każijiet ta' diskriminazzjoni fost iċ-ċittadini tagħna aħna għandna dmir illi verament niggarantixxu protezzjoni bid-diskriminazzjoni l ġittadini tagħna. Grazzi ħafna talli tieħdet din l-inizjattiva. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ċerdaw. mai repede. Și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 Hemm żewġ mbarri, żewġ punti ta' xkiel li huma essenzjali li huma għax-xogħol, aċċess għall-edukazzjoni, u mbagħad għandek aċċess għas-saħħa li tagħmilha differenti bħala l-Ewropa fil-regoli tagħha madwar il-pajjiżi differenti. Aħna għadna mwaħlin f'żanktikitajiet, aħna rridu sa' fis-seklu 21, aħna rridu ndaħlu suġġerimenti kollha tal-Istati membri. Pereżempju Rumanija Bicċa kbira ta' Rumanija, emmek diskriminazzjoni ma' solviċ għaliex palissa aħna għanna guidelines illi leġizlazzjoni mux edha tkun ċara fuqhom. U da dawn il-linji gwidi jkunu applikabbli stati membri kollha, inkluż bis sanzjoni kemm bżonn. Fin danke kollegi ċuħu daru tim Grazzi ħafna sabiex nikkonkludu il-catch um, di għajna l-Peter this debate may be dibattitu jista' jkun fuq diskriminazzjoni anke barra mill-post tax-xogħol, iżda xejn ma ħajinbidel fuq diskriminazzjoni fuq post tax-xogħol, mobilità soċjali, il-flus u rispett naħseb li xejn ma ħajinbidel qabel ma l-Unjoni Ewropea taċċetta illi din l-entità hija qiegħda toħloq iktar diskriminazzjoni 10% tal-nies ġejjin minn minoritajiet etniċi iżda hemmhekk inqas minn 10% illi jitħadmu mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-motto tal-Unjoni Ewropea huwa li aħna jkunu maqdin fid-diversità tagħna jiena naħseb illi Nejdu li aħna nibqgħu maqdin fid-diversità sakemm inti takarna ġurnabjat jekk l-Unjoni Ewropea vera tixtieq twaqqaf id-diskriminazzjoni għax ma jitwaqfux il-każijiet ta' diskriminazzjoni fi dan l-istituzzjonijiet Ewropej stess. Għalfejn ma jkollniex eh, il-possibilità li l-President li tal-Kummissjoni jkun persuna ta' kulu. Ispricht nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Jourova. Thank you very much, Mr. President. Il-Kummissarju Jourova. Grazzi ħafna Kif tistgħu taraw il-Kummissjoni Ewropea il-ġdida għandha lan li tiġret kontra d diskriminazzjoni. Il-Presidenta eletta Ursula von der Leyen verament saħqet fuq l-importanza li aħna niġġieldu kontra eh, il- diskriminazzjoni u tat dan il portafoll lill-Kummissarju Dalli kif diġà semmen bosta, bosta drabi il-Kummissarju eh, Mażula Dalli matul is smigħ verament saħqet fuq il-mod ta' kif tixtieq illi timplementa l prinċipju tal-igwaljanza. Kif tistgħu tifrakru forsi fis-sena 2014 jiena wkoll kont tajtkom weda f'dan il-qasam meta bdejt naħdem u jien ma stennejtx li liġi li kienet diġà proposta fis-sena 2008 xorta waħda ma kinitx se tkun adottata sakemm nispeċċa l-mandat tiegħi jiena jiddispjaċini li xorta waħda ma kienx adottata u naħseb li din hija xi ħaġa li fallejt, fallejna fiha u għandha bżonn li tissolva malaj kemm jista' jkun xort waħda din il-problema. Jiena nixtieq ngħidilkom illi aħna min-naħa tal-Kummissjoni pprovajna nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex niżblukkaw it-tweħħil tad-diskussjoni iżda xorta waħda dan ma setax iwassal għal garanzija tal-adozzjoni fih dan il-kunsill jiena smajt ukoll min-naħa tal-istati membri u anke min-naħa tal-laqgħat tal-kunsill fis-sena 2014 li meta konna qed niddiskutu il- ir-rapporti ta' progress jew non progress jiena kont smajt minnaħa tal-istati membri bosta argumenti differenti kien hemm minqal li hemm problema ta' flus, kien problema minħabba sussidjarjetà, kompetenzi, jiena niftakar ukoll illi fis-sena 2014 aħna bdejna nitkellmu fuq il-possibilità li aħna ikollna ehm, operazzjoni differenti minħabba illi din tista' tkun alternattiva l-unanimità din hija alternattiva li tista' taħdem tajjeb mill-livell proċedurali din hija xi ħaġa wkoll li eh, naħseb li tajjeb li smajta din jien anke minħabba l-istati membri ma rridux jadottaw il-liġi li dan ħajkun sinjal żbaljat li jkun hemm ċertu stati membri neskluduhom minn din il-ħaġa li hija verament ewlenija. Jiena naf li hemm bosta ministri importanti iżda naħseb illi mhux f'kull stat membru hemm ministru wieħed li jaħdem fuq din li jaħdem il-ħin kollu kontra d diskriminazzjoni minħabba li l-kompetenzi huma imħaltin u dawk li huma responsabbli għal xi ħaġa partikolari mhix daqshekk ċara u ejja nkunu onesti. Da żmien hemm bżonn li nkunu onesti li nkunu qalbina biex niġġieldu kontra d diskriminazzjoni u din mhijiex xi ħaġa li l-politiċi kollha jixtiequ jagħmlu minħabba li aħna qed ngħixu dan iż-żmien ta' eh, diskors ta' mibeda online u din hija xi ħaġa li aħna qegħdin naffaċċjaw hija problema iżda fl-istess ħin il-diskors ta' mibeda jgħat ikun indirizzat fuq il-ġurnalisti li għandhom il-kuraġġ li jitkellmu kontra d diskriminazzjoni. Din hija problema u għal din raġuni rridu nitkellmu fuq bosta livelli differenti. Semmew ukoll id-diffikultajiet u l-problemi bl-implementazzjoni tal-liġi ta' kontra d diskriminazzjoni. Diġà għandna liġi aħna fis-seħħ nista' nagħtikom l-eżempji, l-eżempji ta' pereżempju il-liġi tal-gender pay gap. Parti kbira tal-liġi kontra l gap u differenza tal-pagi bejn in-nisa u l-irġiel hija minħabba diskriminazzjoni ta' bejn is-sessi. Nisa u l-irġiel għandhom jitħallsu l-istess paga l-istess xogħol F'ħafna każijiet hemm ħafna nies li mhumiex konxi ta' din il-problema aħna rridu nisqu fuq il-fatt li l-istati membri jridu jieħdu azzjoni ħalli bekk jgħinu l vittmi ta' dawn każijiet ta' diskriminazzjoni u naħseb illi jridu tintuża wkoll is-sistema tal-aċċess għall ġustizzja dan m'għandux ikun biss privileġġ dan huwa dritt li għandu jintuża anke differenza tal- fil-pensjonijiet qegħdin nitkellmu wkoll fuq 40% ta' differenza pereżempju din hija xi ħaġa li verament ta' mistħija wkoll u għandna liġi aħna li hija stabbilita u aħna rridu nimplementaw. Issa fuq id-diskriminazzjoni naħseb illi nista' ngħid ukoll illi tkellimt ħafna fuq l-isforzi biex neliminaw id-diskorsi ta' bibeda li twasslu għal iktar diskriminazzjoni. Naħseb li dawn iż-żewġ fenomeni din jappoġġaw l-iktar mibeda aħna diġà bdejna nitkellmu fuq l-intelligenza artifiċjali Hemm bosta affarijiet etiċi huma importanti ġifieri aħna ma nirridux nikkuppjaw l-imġiba diskriminatorja għall intelligenza artifiċjali. Aħna din naħdmu fuq bosta affarijiet differenti iżda hekk aħna rridu nitkellmu fuq l-iktar affarijiet ewlenin. Mingħajr liġijiet aħna żgur li ħankunu f'sitwazzjoni iktar dgħajfa, rridu nsibu dejjem modi ġodda ta' kif niksbu ir-riżultati li huma possibbli fil-prattika. Ġifieri f'dan il-kuntest nista' ngħid li qed nistenna ħafna affarijiet pożittivi nittama illi min-naħa tal-Ministri kompetenti min-naħa tal-Istati Membri nisma jekk dawn il- jekk din id-direttiva li l-11-il sena hemmhekk diskussa jiex tajba jew inkella hemmx bżonn li titjieb ejja nħarsu lejn lejha mill-ġdid mingħajr ma eh, naħdmu kontra dan l għana forsi ħan nisma l-istess argumenti li li nisma l-dal ħames iżda jiena ninsab ċerta li dan id-dibattitu żgur li ħajkun siwi u li ħajatina l-opportunità li nagħtu impetu l-ġdid għall-Kummissjoni l-Kunsill biex inkomplu naħdmu fuq din id-direttiva nixtieq li nirringrazzja ħafna għal darba oħra lill presidenza Finlandiża tal-li jerġgħu poġġew dan il-punt fuq l-aġenda tal-kunsill tal-epsco nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill-parlament ukoll anke għad-determinazzjoni u l-appoġġ kontinwu u l-appoġġ minħabba li din hija xi ħaġa verament importanti li aħna rridu nkomplu naħdmu fuqha flimkien grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jourova. Grazzi ħafna, Kommissarju Jourova, biex nagħlqu da dibattitu induru fuq il-Ministru E, fissem il-Kunsill. Onorevoli membri ta' dal-Parlament, sinjuri preżenti, grazzi għal darbuħra għal din l-opportunità li qed niddiskutu dan id-dossier daqshekk importanti flimkien. Għandi jina ħalka di interess kbir lejn dak li kellkom xi tgħidu, partikolarment lilek, Sinjur Komissarju Jurofa, ma nistax naqbel miegħek biżżejjed illi id-diskriminazzjoni hija fil-qalba tal-valuri Ewropej tagħna, għandna bżonn nixprunaw u nagħtmu flimkien fuq dan. Nixtieq ukoll nirringrazzjak għall isforzi tiegħek tal jet iżżomm dan il-suġġett il-fuq fuq l-aġenda. Jrid ngħid il-Kunsill repetutament u l-ħin kollu jirrikonoxxa l-importanza ta' dan id-dossier imma intom tafu li hemm bżonn l-unanimità li kienet diffikultà, kienet diffiċli minkejja li kien hemm provi differenti minn idejn kull presidenza minn meta diġi tippreżentata armajna xar snin ilu. Dan huwa suġġett ta' kontra diskriminazzjoni li huwa importanti ħafna. Irridu naraw sitwazzjoni u naraw momentum li hemm bżonnu għall progress kif qed qabel u kif għajt il-Sinjora Kommissarju tom referejtu f'dak li qalu l-Ministri fl-EPCO u diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea u jiena e, personalment nibqa disponibbli magħkom fuq il-passi li jmissija naħdmu flimkien għal Ewropa sostenibbli u futur sostenibbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. Sinjura Tupurajnen, nagħlqu eh, dal-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għal punt li jmiss is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u ferat ir-rapportar pubbliku għal kull pajjiż. Nixtieq ngħidilkom qabel ma nibdew id-dibattitu li taħt is-sistema cash DI u s-sistemi ta' Blue Card u taħt is-sistema l-ġdida ħajkun hemm tabbir awtomatiku spontanju u tistgħu tagħmluha permezz tal-kard. Ma tkunx għalfejn tistennew sa tmiem id-dibattitu. Mela, nibdew huwa d-dikjarazzjoni tal-Kunsill is-Sinjura Ministru Tupur Majnem. Grazzi President tal kenman u rivalimenti tal-Parlament. L-ewwel ħaġa grazzi tal-opportunità oħra biex niddiskutu da' suġġett. Suġġett verament importanti dan u l-proposta preżentata mill-Kommissjoni fl-2016 hija waħda mill-proposti leġislattivi billa li għandhom lan biex aħna nis e, nitsiltu kontra il-profit shifting. Għanna skambju tal-Kunsill illi sar fil-kam l-ambitu ta' taxxa u fil-fatt kien hemm progress tajjeb dan fuq din il-proposta leġislattiva peress il-kunsill ħadem ħafna fuq it-test tal-proposta il-grupp ta' ħidma kompetenti eżamina proposti sa minn april tal-2016 u impjanta iżjed laqgħat ta' tippreżenza minn tagħna. Jiena konxja sew fuq l-importanza ta' dan il-fajl għall-Parlament Ewropew li adotta l-ewwel il-pożizzjoni tal-ewwel qari f'Marzu ta' dis-sena konxja wkoll nafu wkoll illi Eh, kien hemm żewġ membri tal-Parlament Ewropew li saqsew fuq l-istat ta' affarijiet fuq din il-leġiżlazzjoni fuq dan il-fajl. Imma kien hemm u hemm eh, kwistjonijiet politiċi li għadhom għaddejjin li waslu għal nuqqas ta' ftehim fil-Kunsill. <clears throat> Eh, ma jfissirx li jkollok leġislazzjoni favur it trasparenza li tfisser li ħajkollok inqas eh, problemi f'dak li mat taxxa. Allura aħna rridu nikkomplimentaw it-toolbox ta' awtoritajiet ta' taxxa. Din it-toolbox diġà għandha rapporti għal kull pajjiż u dawn ir-rapporti jistgħu eh, jiġu użati minn awtoritajiet fiskali. Umbat, il-Sur Zvolboda sena l-oħra ppreżenta eh, eh, pożizzjonijiet f'dan il-kuntest f'April tal-2018 fil-plenarja. Iva, il-kwistjoni fuq il-bażi legali qed tpoġġi dubju fuq l-applikabilità tal-proċedura ordinarja fuq dan il-fajl. Il-Parlament huwa favur li jżomm il-bażi legali kif ħareġ mill-Kummissjoni, is-servizz legali imma u huwa tal-opinjoni li l-bażi legali għandu jkun l-artiklu 150 tat trattat fuq it-TFU il huwa artiklu dwar it-taxxa u li allura jinħtieġ unanimità flok l-artiklu 50 paragrafu 1 li huwa li huwa artiklu li jitlob eh, kwalifika, eh, maġġoranza kwalifikata. Sar ix-xogħol avvanzat ħafna taħt presidenzi differenti <clears throat> li ġew qabilna u għandna intenzjoni illi mexxuh il quddiem kemm jista' jkun. Konsultazzjoni ma' delegazzjoni ta' dom għaddejjin bilan biex aħna jkun iktar progress fuq dan il-fajl. Mintom tifhmu hu illi maħniex pożizzjoni nagħmlu l-ebda impenji llum. Min-naħa tal-Kunsill aħna probabbilment għad għandna żmien biex nikkjarifikaw il-pożizzjoni tagħna. Nimpenja ruħi li nżommkom informata informati biex insibu triq il quddiem biex naslu għal pożizzjoni bħala kunsill. Nassigurakom qegħdin naħdmu fuq dan. Grazzi President. Grazzi Signora Ministru Tupurajnen. Għanna l-Onorevoli Peter Kajnen għal minuti dispeċini li il-Konsil ma rrispettax l-aspettattivi tan-nies u l-aspettattivi tas-sostenibilità b'mod serju f'dil kwistjoni li qegħdin nitkellmu fuqha. Wieħed jista' jsaqsi għaliex il-kumpaniji għandhom jirrapporta fuq l-ispiża b'ċertu mod. Għaliex? x'għandex is soċieta x'importa. Aħna rridu nifhmu li għak kwistjoni ta' responsabilità pubblika fejn tpoġġi flusek, minn fej jiġi flusek u jekk inti tħallas sitta xi jew Din ma kienx dan ma kienx il-każ fuq il-livell internazzjonali u allura aħna għandna leġiżlazzjoni Ewropea illi li tmiss mal kundizzjonijiet kapitali ma' awditjar ma' accounting u li tmiss ukoll fuq ir-rappurtar kif tirrapporta dik l-informazzjoni. U minkejja li dawn ir-rapporti jintużaw għal anijiet fiskali, dan dinja leġiżlazzjoni normali huwa ċar li kwistjoni komuni tal-artiklu 50 u jiddisfeċini lill kunsill huwa batut issa u qed jinħeb jaħbixxen fil-bel fuq il kwistjoni Din ir-raġuni għal-avolja aħna ma ma dejniex 11 sena nittama li le bil-qeda fil-Kunsill u aħna fil-Parlament aħna ridna nġibu riżoluzzjoni b'tama serja u nitolbu l-Kunsill biex jimxi l qudiem malajr fuq il kwistjoni Grazzi il-kellim li jmissja is-Sur il-Surrejner, l onevol Rejner, kien grazzi ħafna inna snin nistennew din dal-iskrutinju pubbliku f'rapportar għal kull pajjiż ta' dal kumpaniji kbar u, sa mill-2016 għal raġunijiet validi l-Kummissjoni aġixxiet malajr qed tgħid il-kelliema in-nies għandhom dritt li jaraw f'dan id-dlam biex jifhmu l kumpaniji x'jagħmlu bħala taxxa kumpaniji kbar ħafna mhumiex biżżejjed iħallsu taxxa biżżejjed qed joħolqu kumpaniji doppji e, folozz biex jevitaw li ħalsu taxxa fejn suppostu kemm suppost ridu jassiguraw allura qegħdin minn 750 miljun euro jridu jkunu ċari minn fejn ġabu l-profitti u fejn ħallsu t-taxxi. U dawk il-kumpaniji għandhom id-dover li jikxfu da kollu. Sfortunatament imma dinja hija sempliċement qed indumu żejjed meta nħarsu minnaħa tal-Istati Membri ilna tliet snin issa li qed nistennew fil-Parlament Ewropew biex issir xi ħaġa fuq livell ta' kunsill. Għaliex l fajt mhumiex mixin li qudiem. <clears throat> dal-iskandlu fiskali l-istati membri jridu sempliċement iġellu jisparixxi, jaħbu kollox, allura l-appell tiegħi lill kunsill huwa li jaġixxu issa hemm ħafna diskussjoni fuq l-SDGs, fuq iktar trasparenza, fuq drittijiet tal-bniedem u aħna għandna bżonn di trasparenzi bħala taxxa wkoll ħlas ta' taxxa. Is-Sur Feber Naħseb huwa importanti li titkellmu lill ministri u dan il-biċċa xogħol issir. Grazzi. il li jmiss is-sur Merci, merci, Monsieur le Président. Grazzi. Sfortunatament, il-proposta ta' bidu tagħkom ma ġiex aċċettabbli neċessarjament għax inna tliet snin bħala parlament illi tajna l-pożizzjoni tagħna f'Lulju tal-2017 jekk Mr. Żball. Sa frattant aħna kellna il-Lex Leaks, il-Panama Papers, illi eh, kienu suġġett ċentrali tal-ħajja politika politika ta' Ewropea. Għamment netkelmu fuq 30-55 biljun Eh, taxxa evitata fis-sena u eh, id-dibattitu issa m'għadux issa fuq il-bażi, issa qed nitkellmu fuq li nkurvaw nagħtu punt allert mill-Kummissjoni biex jipoġġu fuq l-aġenda tal-Kummissjoni konu pożizzjoni tajba għall-Kunsill. Aħna wkoll tajna l-pożizzjoni tagħna l-Kunsill ukoll issa jridu mmexxu l-qudiem Aħna ma jistax ikun li grupp pro-Ewropew għal bħal tiegħi qed ngħidu pro-Ewropew ma fl-istess ħin qed nuru li kemm aħna ma nistgħu nagħmlu xejn fid-qudiem dak li suppost hija deċiżjoni. Allura naħseb illi e, il-proposti konklusivi tiegħek ħajkunu aħjar minn dawk introduttori tiegħek. Vielen Dank, Herr Kollege Sejourné. Es folgt für zwei Minuten. Grazie ħafna, issa żewġ minuti kellim li jmiss. Iva, grazzi ħafna tal-kelma. L-iskandli fiskali fl-Unjoni Ewropea sempliċiment qegħdin jimmultiplikaw ruhom. Rajna rajna mod kif aħna verament nissieltu kontra dan permezz ta' miżuri ġodda, miżuri li permezz tagħhom nisforzaw kumpaniji kbar li għandhom iżjed minn seba turnover annwali ta' 750 miljun u essenzjali nisforzawhom, nobbligawhom illi jikxfu minn fejn din jagħmlu l-flus, fejn din ħansu t-taxxa, u essenzjali. Il-parlament, aħna l-parlamentari inlom jgħidu l-nannis li għaw nuqqas ta' kompetitivita' u nuqqas segwaljenza wkoll meta tqis il-miżura iddaħlet fil-Capitals Directive din m'hemmx raġuni għaliex nirbew wara din il-miżura. Rrid ngħid b'mod ċar li mhux aċċettabbli għal mill-punt di vista Eh, istituzzjonali li dossier bħal dan idum eh, li qed tliet snin u nibqgħu neħbew wara l-idea ta' bażi legali, skuża ta' bażi legali biex biex minflok ma jsirx progress. Hija ħaġa inaċċettabbli. Nitlob il-gvernijiet kollha fl-Istati Membri jekk joġobkom għamlu ftit progress f'din direttiva u nitlob il- presidenza Finlandiża biex tagħmel xi ħaġa fuq din. Verament grazzi tal-li għamiltu xi ħaġa u għamiltu ċertu progress ma nixtieq inkun naf ukoll x'qed tistennew fil-laqat li ġejjin tuna tina ftit iktar dettall. Orrajt, ma tistax tagħtuna impenja x'għadkom qed tinnegozjaw, imma ċ-ċittadini verament għandhom bżonn u qed jitolbu li jsiru jafu jekk hux qed isir progress fuq din biex jintefa' dawl fuq din. Grazzi l-kellimni miss. Grazzi President, kollegi il-Kummissjoni trid iktar trasparenza għall ippjanar fiskali fost il-kumpaniji kbar u tip eh, growth friendly ta' taxxa. Il-kundizzjonijiet eżistenti għall banek u r rapportar kull pajjiż għalih irid jissaħħaħ. Aħna qed naraw il-Kummissjoni li qed iżdied ukoll għal kumpaniji multinazzjonali biex jiddaħħalhom f'din ix-xibka u jrid dawn il-kumpaniji kbar iridu jiġu ntaxxati fil-pajjiż e, fejn minn fejn qegħdin jaqilgħu il-flus. Mela l-ewwel nett għandek problema ta' evażjoni tat-taxxa. Fil-fatt dan joħroġ mill-politika ta' suq uniku Ewropew illi għandek il-kumpaniji internazzjonali kbar illi illi jazlu fej ħalsu taxxa. U għandek frodi fiskali u ħasil ta' flus involvu esperti din hija problema anke mal-NGOs. George Soros eh, qed juża il-flus li ma jħallas biex, biex jisaxħa finanzjarjament il-lobbying politiku tiegħu. Qed nitkellmu fuq 20 biljun dollaru dinja ħażina daqs il-problemi li naraw bir-reġims preferenzjali tal-kumpaniji kbar. Għaliex ma nix l-istess kundizzjonijiet għall-NGOs daqs kemm għandna fuq il-kumpaniji. U t-tielet punt il-Kummissjoni ħarġet il-proposta taħt l-artiklu 50 imma di tapplika għal għal dawk li jaħdmu għal rashom jew kumpaniji startups. Allura qed nitkellem fuq evażjoni ta' taxxa jew evitar ta' taxxa 114 paragrafu 2 mhux dwar maġġoranza imma fuq jitkellem fuq votazzjoni kwalifikata. U allura il-Kummissjoni qed tmur kontra trattati ir-raba' punt. Għandna tkabbir livell baxx meta tqabblu marrati ta' taxxa. Din ħaġa negattiva ħafna, l-Kummissjoni qed toħroġ b'xi ħaġa propost eh, kontrarja. U dawn qed immorru kontratt kabbir u illegali. Ma nistgħux nappoġġjaw din. Grazzi ħafna għal minuta sar kellim nimes l-onorevoli Buxade fil-laba. Grazzi ħafna Iva, jiena u l-grupp tiegħi verament favur li niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali fl-Unjoni Ewropea iżda bżonn li dan ikun abbażi ta' eh, sistema ta' kooperazzjoni fost l-Istati Membri jiena naħseb li tifrix ta' informazzjoni sensittiva tista' twassal għal problemi kbar minħabba li ħan iktar il- l-affarijiet jiena naħseb li din hija xi ħaġa problematika wkoll għall armonizzazzjoni fiskali u uh, fuq il-taxxi wkoll jiena naħseb li t-taxxi jridu jkunu mmexxijin b'mod liberu u naħseb illi tifrix tal-informazzjoni m'għandux ikun kontra dawn il-prinċipju. Naħseb li r-responsabilità ta' kull stat membru li b'mod autonomu, b'mod sovran jiddeċiedi x'ħajkun il-tip ta' xenarju fiskali. Naturalment blod jibda xejn aħna rridu naraw li l grupp tagħna verament kellu interess kbir biex ikun hemm din klawsola ta' salvagwardja għal kumpaniji ħalli bekk noqgħdu attenti d-deċiżjoni sensittivi u anke il-limiti ta' ħalli bekk ma nkunux ta' preġudizzju għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju. kollegi Buxa Devija, alba es folgt für eineinhalb Minuten Kollegin Obri. Euh, Sir President, aħna Google, mal Amazon u l bija eh, eh, dawn jikontribwixxu parti eh, ma fil-verità min qed jara li qegħdin iħallsu semhom ħadd. Hemm ukoll evażjoni kbira fiskal qed nafu kemm il-miljuni u qegħdin joperaw taħt regoli li mhumiex ċari xejn għandna għandna proposta ta' trasparenza fiskali biex tobbliga l-imprizi li juru informazzjoni ċara fuq l-attivitajiet tagħhom u t-taxxiet iħallsu biex ikunu nistgħu eh, nevitaw il-tbabis eh, fiskali u dan importanti biex għalmenu eh, l ngos u ċittadini jkunu jafdaw fina. Yes, sensazzjonali ħafna li jina dawnek u ndifendi dan il-punt wara li nies ħafna li defendija fuq l-adozzjoni issa minn sentejn għaddejjin, sentej ħafna ħafna. Issa qed fuq l-flus, flus li qiegħed fil-bwiet ċittadini suppos. u aħna qed diġà għana regoli li jeżistu għal banek biex ma jnumhomx ma eh, jifallux Ah, kemm ħarridu nistennew biex nżidu mal-aġenda ir-reporting pajjiż pajjiż biex niżblokkaw in-negozjati u nitfgħu dawl fuq il-evażjoni fiskali tal-impriżi nazzjonali fejn din kol tħassu l-prezz qares tiegħu. Vielen Dank, Frau Kollegin Aubry. Es folgt für eineinhalb Minuten. Grazie, Hafna. Ein Minuta und nofs, il kellim jimes. L-Onorevoli Pop Sisil. Pop Sisil. Grazie, Sur President. Issa dwar di dikrazzjoni tal-Kunsill huwa verament importanti li l-Parlament Ewropew jappoġġja din il-kwistjoni. Imma għandek problema fil-Kunsill, allura jiena nilqa dak li qal il-Kunsill eh, importanti li tinstab pożizzjoni komuni fil-Kunsill għax nibqgħu jindibattu din il-kwistjoni fil-Parlament Ewropew imma xejn ma jinbidel, pożizzjoni tagħna hija ċara sfortunatament